nistaw eh, naprofa għal daqstan minuti. Naddu issa għall-onorevoli Obermajer. Eli jixti eh, jistaqsi mistoqsija għatana natura proċedurali. Qabel nibdew dibattitu importanti u interessanti, hemm eh, punt proċedurali xtaqt nressaq. Ejja mistoqsija li għalija nixtieq tweġiba. Jiena għandi simpatija kbira għall attivisti kollha illi xtiequ jitkellmu kontra l-akta imma xtaqt palissa niċċara fil-ġejjieni il-punti kollha fuq l-aġenda jistgħu jippermettu illi kunem persuni mistedna illi kunu jistaw qasmu foljetti fil-parlament Tan sabiex nkunu nafu aħna pala membri kif nistgħu naġixxu fil ġejjini Anka fuq gruppi jistgħu jiddiskutu soġġett ma nixtieqx risposta bil-forsi l-lum, ma xorti nixtieq risposta f'xi punti jew ieħor. Grazzi su Robert Maje. Ħadd nota tal-kummenti tiegħek. Pala reazzjoni lajma lajx xtaqt ngħidlek li għadak l-nxaqsam il-tqassim ta' foljetti barra is-sala ma naħsibx li hemm problemi daqshekk u xekk M'hemm xejn illi imur kontra regolament qed jagħmel dan. Għal daqstant il-Presidenza tħoss illi m'hemmx problemi minn dil perspettiva. Però nikkonferma illi niżguraw aktar kjarifikazzjonijiet fuq eh, il-punt li qajjimt. Issa